Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, nie mo... Jura President, Sinjuri, ma nistawx naqblu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-ksur ta' drittijiet u regoli elementari ta' ċivilizzazzjoni fil-Kambodja fej l-oppressjoni ħaġa ta' kuljum in-nies qed jiġu immitfojn il-ħabs arrestati, detenuti, mexxejja tal-oppożizzjoni u gruppi ta' u mexxejja ta' gruppi e, e, biza u ġiliet politiku użu ta' armi Eh, barbari u liġi kriminali biex jiġi distrutta l-oppozizjoni għanna bżon nattivaw ruħna dwar kif għamilna madwar 20 senilu meta faċċajna fl-Ewropa ir-reġimi komunisti meta l-istess affarijiet kienu isiru bil-istess mod kif qed isiru fil-Kambodja llum. Verament għandna bżonna il- ir-riżoluzzjoni l-lum u ħaġoħra irridu nkunu konsistenti fuq da suġġett ħafna jiddependi fuq il komissjoni Ewropea fuq il-Kunsill Ewropew irridu nkunu konsistenti insomma u namlu lajnuna umanitarja tagħna eh, tiddependi mill-osservanza għall-istat ta' dritt. Għandek eh, mis blue card Mela fuq il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem u oppressjoni dak li qegħdin naraw fil-Kambodja nistgħu nassumuhom fuq dak li għandu x'jaqsam ma' riċiklaġġ, korruzzjoni u l-politika tal-Kambodja. Huwa ċar illi hemm spekulazzjoni kbira minn tal-investituri u l-multinazzjonali minn barra l-pajjiż fil-fatt il kambodja huwa pajjiż li huwa mibjuħ qed jiġi mixtri għandak il-foresti, il-lag, il-petrolju, manka drittijiet tal-bniedem jinsabu mibjuwajn. U u qed nagħtu lok ukoll għal problemi fi f'dak li għandu x'aqsam mal-agrikoltura, drittijiet tal-ħaddiema, drittijiet tan-nisa li jaħdmu wkoll fis-settur tal-ħwejjeġ. F'dak li għandu x'aqsam mal-Kambodġa qatt ma ħadna oppożizzjoni b'saħħitha u ferma b'di riżoluzzjoni wasal iż-żmien li nagħmlu dan. Grazzi ħafna. Sanam Venta Grazie ħafna, wissa sur Venta għal minu għal minuta, is Grazzi, Signora President, fissem il-PPE, nishtiq nesprimi il tħassib tagħna fuq il-Kambodġa hemm attijiet ta' violenza u membri tal-Assemblea tal Nazzjonali ħarġu warrants ta' arrest għal mexej tal-Oppożizzjoni u dan iġibna malajr malajr fuq punt ibes ħafna fil-Kambodja. Ewropea hija l-ikbar imsieħeb għal għajnuna barranija u għet għal għaliżjet minn 14 biljuni fil-snin li ġejjin. Allura nixtuq nappellaw eh, l-Komissjoni biex anzi namlu nappellaw l mexxej tal-Kambodja biex jirrestawra il demokrazija u l-immunità eh, parlamentari jirrilaxxa l-kap tal-oppożizzjoni mill-ħabs nixtieq ukoll nsaqsi li rappreżentanta għolja biex tivverifika u timmonitorja il sitwazzjoni biex kunem hemm ritorn malaj ta' demokrazija. Grazzi u issa nagħti l-kelma li Sisilja Malstrom għal ftit minuti. Grazzi ħafna Signora President. Il-Kambodja huwa post f'qalbi ħafna f'qalbi huwa ta' uġiħ li qed nara l-aggressività tiżdied minnaħat tal-gvern hemmhekk 11 l-attività u politikanti minna tal-oppozizjoni ġew detenuti u jnataw sentenzi twal għax suppost kienu ħatja ta' xi e, irvellijiet u anka il-mexxej emmek emmexxej li tkeċċa mill-pajjiż, intbat il-barra mill-pajjiż minħabba minħabba akkuża ta' tradiment jina kontent ħafna li għanna persuna li jeda fosna l-lum, il-ġudikatura kienet ġit politiġizzata ħafna u l-oppozizjoni ġit trattata ħażin u jina kontenta ħafna li jedin nadottaw di risoluzzjoni l għax il-libertà tal-kelma, tal-libertà tal-espressjoni, libertajiet oħra u importanti drittijiet fundamentali, allura jina kontenta li jedin għamdu dan il-lum u importanti ħafna kredibilità tagħna. Grazzi ħafna u issa il-kellim li jmiss u għassur panzer. Grazzi is-sitwazzjoni politika fil-Kambodġa eh, kull ma jmur edha tmur għallar fil-13 ta' novembru ħareġ minnaħa tal-gvern eh, dritt eh, warrant għall-arrest tal-kap tal-oppozizjoni, anka membri tal oppożizzjoni edin jiskuntaw sentenzi ta' bej 27 sena ħabs il-gvern b'mod brutali qed jaggredixxi eh, żewġ membri oħra tal-pożizzjoni allura huwa ġusti li aħna nollu l-leħen tagħna tal-Parlament Ewropew huwa neċessarju illi illi jitneħħew l-akkużi kollha u l-arresti kollha tal-attivisti tagħha tal-Assemblija Nazzjonali tas-Senat u tal-Oppożizzjoni minnaħa tal-Oppożizzjoni. U essenzjali għall-istabilità politika u biex biex nagħmlu dan il-gvern hemm bżonn iwaqqaf il-persekuzzjoni tiegħu dawk li jiddefendu il-dritt drittijiet tal bnidem u jneħħi mill-ħabs u joħroġ mill-ħabs dawn il-membri tal-oppożizzjoni u l-attivisti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-aħħar kelliem u wissa kellim li jmiss. Għal minuta waħda. Grazzi għatiħ, Presidenta, l ħaġa skużawni tal-li ma parteċipax faħħa diskussjoni ma jina kont fl oħra biex nikkoordina azzjoni, osservazzjoni ta' elezzjoni. Situazzjoni fil-Kambodja hija inkwitanti ħafna. Soċjalment u ekonomikament aħna id-denunċjajna il-liġi u l-ikbar l-iktar pajjiżi foqra għadin inqas għandek 50% għad u anka artijiet li qed jiġu maħtufa minn ċerti nies u minn multinazzjonali. Dal-klientelizmu u l-korruzzjoni huma b'saħħithom ħafna f'dal pajjiż u mill-elezzjoni tal-2013 repressjoni u akkużi kull ma jmur żdiedu u kienu partikolarment attivi fil-persekuzzjoni. Allura aħna rridu nġibu l-Kambodja allura fuq il-meta ta' diskussjoni. Huwa pajis li jiddependi ħafna fuq l ajnuna internazzjonali Ura rridu namlu pressjoni tagħna. Grazzi ħafna qed tagħti il presidenta issa nixtieq nagħti l-kelma lis-Sinjura Lokper per mhix qed nara fis-sala mela il-kellim li jmiss. Fissem il-gruppi politiċi l-ewwel nisimgħu mill-ewwel kelliem. Għandek il-kelma, Sinjur. Grazzi ħafna ċe Jina nixtieq naqbel ma dak li qalu ta' qabli aħna qed niddiskutu is-sitwazzjoni tal-Kambodja għal diversi għal ħafna żmien hemm leġiżlazzjoni adottata li tmur kontra settur privat, li tmur kontra is-soċjetà ċivili li ma tamilix possibli il-ħolqin ta' NGOs u anka partiċipazzjoni tal-membri tal-industrija. Sfortunatament il-gvern emmek u il-parlament emmek ma riflettix fuq ir-rimarki tagħna u baqas miexi bil leġizlazzjoni tiegħu. Sfortunatament ir-riżoluzzjoni tagħna mhumiex qed ikollhom effett mill-Kambodja la volja għandna l-ikbar imsieħeb Eh, u l-ikbar benefatturi tal-Kambodja u għanatu diversi fil-fat 410 miljon euro. Allura nitlob il-Komissjoni biex rivalu ta' dwar kemm aħna ħerqana li nappoġġaw il-Kambodja f'sitwazzjoni fejn il-kawza biex biex irrispettaw demokrazija tiġu njorati. Grazzi ħafna u l-kejsar kellim li jmiss. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President ir-reġimi eh, li jirriżultaw eh, f'diversi miljuni ta' mwiet għadhom hemm u qed immorru hemm triq twila biex ikun hemm normali b'ħafna problemi ħafna sfidi qudiemna. Is-sena l-oħra NGOs u soċjetà ċivili u drittijiet tal-unions eh, ġew ikkontrollati, tnaqsu ħafna, membri tal-oppożizzjoni attivisti ġew immirati, allura tagħmel is-sitwazzjoni iktar diffiċli hemmhekk u issa il-mexxej tal-oppozizjoni huwa fl-eżilju u jgħet fostna hawnhekk li qed jisma' d-dibattitu u jkun fl-interess ta' kulħadd kieku seta' jkun fi Phnom Penh eh, fil-Parlament tal-Kambodja biex jidħol fid-dibattitu minn hemmhekk u aħna nixtiequ lill gvern tal-Kambodja u l-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġjana eh, fix xoltana tagħna biex nagħmlu dan biex bekk forsi ngħinuh biex u jġib il-pajjiż tiegħu mill-dlam mill-iktar eh, eh, eh, waqt mudlam fl-istorja. Issa l-kellim li jmiss. Signora ċe, l-Unjoni Ewropea bej l-2014 sa l-2020 setejn il-Kambodja fl izbilup berba 410 miljon euro. Rizultat, pala rizultat ta' dilajnuna huwa li għanna reġim repressiv li ġilet kontra id-dritit tal-bniedem emmek u għet ressa il-Kambodja biex isir l-ikbar l-iktar pajis fir fid-dinja, popolazzjoni għamimlija bir-repressjoni u għal din ir-raġunja li aħna għanna bżon naġixxu għalhekk jiena naqbel ma' riżoluzzjoni għaliex. Għax dan huwa sinjal ċar ħafna lill-awtoritajiet hemmhekk u anka l-settur ċivil f'dak il-pajis li aħna lesti biex nejnuwom, imma jiġifieri aħna din b'moċċar nejnu li aħna ma naċċettawx din is-sitwazzjoni u aħna għandna bżonn tibdil speċjalment meta niġu għal NGOs u trade unions. Grazzi ħafna. Grazzi għatih. U issa fissem l-individwali ċaba xorga. Grazzi ħafna. E, e, it-tibdil reċenti li sar fil-ħajja politika f'dal pajjiż e, qed forsi tersaq lej żewġ dialogu bejn żewġ partiti. Imma f'dawn l-aħħar xhur qed naraw li dat tibdil mhux biżejjed, ottimisti żejjed aħna fuq dak li jiġri. U l-gvern hemmhekk huwa ċar kontra l-oppożizzjoni u f'kompetizzjoni demokratika. F'dan l-isfond aħna rridu nimmonitorjaw avvenimenti mill-qrib nemmen jena għajt il-kellim, specialment għal fatt li l-Unjoni Ewropea talloka 410 miljon euro għal periodu 2014-2020 fajnuna ta' zvilup. U allura aħna l-ikbar imsieħeb għal Kambodja. Jekk aħna kontent, jekk aħna serji fuq il-valuri tagħna, dan irid ikun ċar fil-politika dwar żvilupp ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U issa ngħaddu nissuktaw bil-lista bis-Sul Tarabella. Grazzi tal-kelma jina nixtieq nejt li jina naqbel mal-analizi tal-politika situazzjoni f'dal pajjiż u anka fuq il-land grabs għax tiet kummerċjali fuq l-armi u dan ifisser li qed inkunu liberi minn min kwoti u dan qed jiġi effettwat fuq il-popolazzjonijiet. Hemm nies li qegħdin jitkaċċew b'mod violenti mill-artijiet li kienu jaħdmu, minħabba ċerti konċessjonijiet, negozji kbar u l-kumpanija ta' zokkor jew waħda mill-ikbar kumpanija qed jinnataw eluf kbar ta' ettari ta' arja u dan skapitu ta' eh, bdiewa fuq livell żgħir irrit jisir xi ħaġa ma ta' kollu kliem li qegħdin nagħmlu. Jina nirrispett ħafna kummissarju, inti tpoġġi l-affarijiet id-drittijiet tal-bniedem qabel in-negozju maħna rridu nieħdu miżuri daw il-ftejmiet internazzjonali aħna rridu namluhom eh, kondizzjonati ma' ċerti drittijiet. Jider illi aħna qed insegwu iż il-limitu ta' żmien għalra nista' nagħti l-kelma lil kulħadd preżenti anka fil-KGDI. Sur kelli għandek il-kelma. Grazzi tal-kelma bħal membri oħra qablu qalu qabli. Jina naħseb li għanna nħarsu għal darbohra li dak li jtiġi fil-Kambodja ammon aħna natu aħna ħatja ta' ħaf ta' e, ħafna benefiċċji u għajnuna ta' żvilupp u għajnuna oħra f'dal pajjiż. Allura jridu natuhom e, nitfaw pressjoni fuq dal pajjiż biex jagħtu ċertu ċerti libertajiet lin nies tagħhom, libertà lill-oppożizzjoni u iktar libertà lis soċjetà ċivili u drittijiet ta' bniet tal-bniedem. Jekk da ma jiġrix hemm bżonn nirrivalutaw l-għajnuna ta' żvilupp lil Kambodja u impoġġu kemm jista' jkun pressjoni fuq dak il-pajjiż fuq il-gvern tal-Kambodja biex iwaqqaf dak li qed jiġi bħalissa. Grazzi kellim li jmiss fil-KGDI. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. U għaminnu il-reġim militari fil-Kambodja huwa korrott u naħseb li għanna bżon nissiltu kontra e, proċeduri li jmorru kontra demokrazija anka minħabba e, e, li dan imur kontra l-iżvilupp Huwa inaċċettabbli li għalina l-Ewropej li naċċettaw daw it-tip ta' imprigjonerijji u persekuzzjoni biex niddefendu id-demokrazija fil-Kambodja das kiku kien postik, kwalsiasi postiħor. ieħor. Irridu ngħinu l kambodja meta naraw disfond tal-istorja tagħhom. Kummissarju grazzi tal-li ftaħt dan id-dialogu mal-gvern tal-Kambodja biex niverifikaw l-użu tal-flus Ewropej u biex naraw din dawn il-flus eh, u miex qed jgħinu għar-ritorn tad-demokrazija. Grazzi il-kellim li jmiss fil-KHDI. Grazzi ħafna, Sinjora President, fil-Kambodja il-partit li jgħed fl-oppozizjoni għal iżjed minn 30 sena li anzi kien fil-gvern, jgħat fil-gvern 30 sena qed jipprova iċejni, iċejjen l-oppożizzjoni u l-forzi militari u ma konstantament jipprovaw jgħalqu joħon u strajkijiet u protesti. Huwa pajjiż b'riżorsi kbar il-Kambodja u n-nies ma kienux kapaċi sissa jibbenefikaw mill-risorsi tagħhom hemm korruzzjoni, politikanti implikati fil-korruzzjoni u anka l-industrija. Parti kbira tal-artijiet nataw li l-investituturi kbar mittel fruħ e, tkeċċew minn dilar, minn fuq dilat u 14% tat-territorju issa e, e, tħalla fidejn ftit Eh, proprietari. Aħna l-Unjoni Ewropea benefiċi, natu l-ikbar l-iktar benefiċi l-Kambridġu, għallura għanna bżonn waqfu dan. Il-kellimni mis, grazzi ħafna tal-kelm, l-ħagġa nixtieq nixtieq najt li jena kontent ħafna illi edin illi għanna dal-mexxej fostna l-lum, il-mexxej mill-Kambodja u qed jisma' diskussjoni llum f'dan il-Parlament il-minaħat tagħna rridu nimblokkaw l-oppressjoni e, e, għall-oppożizzjoni politika fil-Kambodja, rridu ngħinu l-Kambodja tiġi lura ta' demokrazija, rridu ngħinu għal darb'oħra e, dal-Parlament jikkundanna dis-sitwazzjoni u aħna nduru għall-Ewropa biex ngħidu nieqfu mill-ħsieb li naħsbu li qed isir xejn ħażin fil-Kambodja, hemm bżonn illi għal darbuħra l-Kambodja jinnata lil samrajsi li jinsa prezenti l-lum il-mandat tiegħu. U aħna e, kuntenti sur samrajsis li jiet fostna l-lum. U nisperaw li il triq ta' demokrazija tirbaħ. Grazzi, onorevoli kellim, onorevoli tremoza, u issa il-kellim li jmiss. Grazzi tal-kelma, Signora President Jina naħseb illi dawn huma kollox kon marbut fl-imkien l-lajnuna li għedin natu u id-dritt li huma jirrispettaw it-talbit tagħna bħala tpattija l-benefiċċji li ntuhom għaddejna ħafna rizoluzzjoni fil-passat biex l-Kambodja tiġi lura triq ta' demokrazija. Kambodja huwa pajjiż omogenju f'dak li għandu ċaqsa ma' popolazzjoni u reliġjon. Fl-opinjoni tiegħi tajt il-kellim il-Kambodja bżonn illi ma tibdilx din l-omogenità għal kampijiet oħra bħal dawk ta' drittijiet tal-bniedem, imma aħna għanna bżon li namlu ċerti ċertu elementi ta' housekeeping minna ħatana minnaħat tal-Unjoni Ewropea xkultant jabbużaw mis-sitwazzjoni tal-Kambodja u jgħixu jigwadanjaw minn fuq id-batija ta' dak il-poplu. Grazzi ħafna, salek wasalna fit tmiem il-proċedura kaċri għaj. Jena naħseb li vera importanti irridu aħna nsaħħu s-solidarjetà tagħna u issa Nishtiq naddi l-mikrofonu l-Sinjura Giorgieva l-Kummissar. Grazie ħafna Sinjura President, fissem il-rappresentant u l-rappresentant u l-Vice President nishtiq eh, najt grazzi Għad-debattitu li għetti saħħa fuq eh, dan il-sujġett l lumu nishtiq nir nirringrazzja l-membri onorevoli kollha ta' dan il-Parlament Ewropew li ħadu sem. Azzjonijiet eh, reċenti ġal membri tal-oppozizjoni ġewwa l-Kambodja Dawna smajna deskrizzjonijiet mill-kellima preċedenti dawna vera huma inkwetanti u dawna jwaslu għal dubju fuq il-kultura ta' dialogu li l-gvern u l-oppozizjoni qablu fuqhom fl-li ta' sena l-oħra. U għawnek nishti nisħa, eh, u mandiċ għalfejn nisħa għawnek eh, fil-Parlament Ewropew dwar kemm huwa importanti r-wol tal-oppozizjoni fil-proċess demokratiku. Dini għan natura u responsabilta ta' oppozizjoni sabiex u ma jikkritigaw u jgħidu li għandhom id-dubi eh, fuq il-gvern ħalli bekk il-gvern ikun responsabli dim il-pubblika. Fil-Kambodja il-, -Kambodja, l-Unjoni Ewropea kienu favur u appoġġaw il-kultura ta' dialogu bejn il-gvern u l-oppożizzjoni l-prinċipali. Aħna sħaqna li id-dialogu m'għandux ma jippermettix l-oppożizzjoni li jaqdi wol rwol tiegħu u mandux intuża bħala skuża għal għas-suppressjoni tal-kritika. Aħna ħedġiġna l-żewġ partijiet li jaħdmu b'mod professjonali u li l lura mill-sulti. Il-gvern jinstab f'pożizzjoni iva ta' poter għalhekk għandu dmir partikolari li jieħu azzjoni imma kontrollata u responsabbli. Aħna naqblu ma dawk li talbu li l-Unjoni Ewropea tagħmel il monitorax ta' kif qed jiżvolġi kif iżvolġi s-sitwazzjoni vera importanti għal Kambodja wkoll għal pajis innifsu li eh, jerġa imur lura għal triq ta' kooperazzjoni involviment aħna irridu namlu stqarrija fuq eh, it-ħassib li għanna eh, dwar l-attakki violenti li saru fuq żewġ membri tal-oppozizjoni u rridu nħedġu li żewġ partijiet sabiex jikopera mot kostruttiv u sabiex ukoll jerġgħu lura għall-ispirtu ta' dialogu kif kien hemm qbin fuq is-sena l-oħru. Aħna nemlu li demokrazija b'saħħitha li tippermetti id-dibattitu kostruttiv dwar l-alternativi dan huwa fl-interess tal-Kambodġa u l-poplu tiegħu hekk kif il-pajjiż se jikberu jiżviluppa l-Unjoni Ewropea se tkompli tuża r-riżorsi tagħha inkluż l-għajnuna l-izvilupp li tingluda 120 miljon euro għal governanza tajba u amministrazzjoni fil-Kambodġa sabiex aħna nappoġġaw dan il-proċess kassi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa se nal